rajtuh dan il-ftejim huwa ktib oħxon dan il ftehim U ħafna aspetti tekniċi illi ħadu 10 snin biex intlaħaq bil fuqhom. Ma naħsibx li huwa faċli kieku aħna eh, noħolqu ftehim kumpless bħal dan meta tqis is-sitwazzjoni eżistenti u għalhekk jiena ninsisti illi għalina eh, l-Ewropej, u għonek għet nitkellem kol fissem il-Konsil tal-Affajt Barranin, irridu namlu l-aħjar tana dak li nistaw biex dan il-ftejm jibqa' ħaj u biex dan verament isseħ irridu eh, naffettwaw u ninfluenzaw l-Iran sabiex ikun hemm il-qadi ta' dawn id-dmirijiet. l-irtirar ta' l-Istati Uniti kien wieħed unilaterali u l-Iran baqa jissodisfa l-dmirijiet tiegħu l-14 il xahar ma jidirx anka li hemm dan is-sentiment ta' ċerta eh, rabta jew inkella li jħossu li hemm limitazzjonijiet eh, fir-rispett ta' dawn id-dmirijiet minnaħa tal-Iran. U anka l-Aġenzija tal-Enerġija Atomika tista' tgħidilna x'inhi s-sitwazzjoni u anka minħabba l-ispezzjonijiet li jsiru, rapporti li jinħarġu u sa issa eh, l-affarijiet ħarġu biċ-ċar illi kien hemm dan ir-rispett għall-impenji li ttieħdu. Jiena sa nipprova naħdem ma' l-entitajiet differenti kollha involuti f'dan il-ftejn biex jina nżommu ħaj. Nista' nitkellem ukoll dwar il-każ tal-ajruplan Ukren u nista' nka forsi nipprova Nirrispondi għal kustjonijiet kollha illi issemmew waqt il kommenti tagħkom, però sfortunatament nieħu ħafna ħin u għalhekk jiena nirringrazzjakom għall kontribut tagħkom u naħseb li san komplu nindirizzaw din il-kwistjoni fil-parlament. Grazzi ħafna sur Viċi President u reprezentantoli. Il-dibattitu huwa malu qabel nala eh, punt li miss għandi mm, eh, avvis eh, qasir ħajkonna mixja mill minn eh, membru minn non alleati għal l-ICR iktar tard din is-sena. Il-punt li miss huwa rapport il-rapport annwali dwar id-drittijiet tal-bniedem u d demokrazija fid-dinja u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni. Infakkarkom li tistaw titolbu li parteċipaw fi proċedura catch tiegħi jew bil-metodu tas-soltu jew inkella b'mod elettroniku hemm l-istruzzjonijiet qabel ma titħlu fl-emiċiklu. Issa nagħti l kelma lir rapporter il-Sinjura Fisela Lima. Il-Parlament Ewropew għandu responsabilta li jitkellem bleħen qawwi, ċar u maqut meta nitkellmu dwar id-drittijiet tal-bniedem Aħna provajna tul il-negozjati biex nsibu konsensus sabiex pallu ma nippreżentawx rapport tal-votazzjoni li jkun l-espressjoni tal-battalji u konvenzjonijiet kollha tagħna u li jkun jistgħu jivvotaw favorih maġġoranza qawwija. Imma, Dana jippermettilna f'kuntest fejn nittamaw li se jkun hemm universalità illi nesprimu rispett komuni tad-demokrazija u l-drittijiet tal-bniedem, id-dinjità tal-bniedem, il-konferma tagħha għal darboħra u dejjem għandha tkun fil-Parlament U ma tudantix tkun xi ħaġa partiġana hija valur komuni li permettilna nkunu kredibbli meta aħna nitolbu dejjem u għal darba oħra fir-relazzjonijiet internazzjonali rispett ta' drittijiet tal-bniedem din id-darba dan il-leħen eh, Ewropew huwa iktar meħtieġ minħabba l-kontenut tar-rapport dwar id-demokrazija u drittijiet tal-bniedem fid-dinja. R-rapport jesprimi tħassib serju dwar l-attakki fuq id-demokrazija u l-istat ta' dritt. Ħaġa li tħassibni partikolarment huwa il- il-mod kif anki il-politika il, il edha timbidel u l-ideja ta' nis edin jimbidlu. F'ċerti pajjiżi il-proċess tal-paċi u ta' demokratizzazzjoni qed jiġu implementati u anki riformi kostituzzjonali u ġudizzjarji Irrid ngħid ukoll is-soċjetà ċivili u l-impenn tagħha favur id-demokrazija u l-drittijiet tal-bniedem illum iktar mill-bieraħ hija iktar viżibbli. Din hija xi ħaġa li tħeġġeġna. Aħna nappoġġaw il dawk li jitkellmu biex jiddefendu l-valuri demokratiċi. Ħaġa kera ħafna l-umanità, il-flagell tal-konflitti attakki militari u il-tindif etniku, l-imwiet fost il-popolazzjoni ċivili u spostamenti, violenza estrema u naqqas ta' rispett tal-liġi iħallu lok għall espressjoni tal-inumanità li jista' jaqa' fiha l-bniedem u dan isir spazju, spazju e, li fejn hemm l-orrur u terrur illi n-nies jgħixu u jiffaċċaw ta' kuljum kull wieħed minna il-kol kemm aħna għandna obbligu bħala bnedmin illi nitkellmu kontru kontra dawn l-affarijiet bħala membri ta' dan il-parlament għandna obbligu politiku illi inġelu li tittieħed azzjoni kontra dawn il-violazzjonijiet. <clears throat> il-popolazzjonijiet indiġeni illi mhumiex irrispettati u r-rapport ħeġġiġna biex naħdmu biex ikun hemm rispett tan-nisa, tan-nies vulnerabbli, ta' dawk l-iktar fraġli, l-iktar suscettibbli li jkunu esposti għal vjolenza. Ir-rapport jagħti attenzjoni partikolari għal libertà tal-espressjoni u tal-kelma, l-pluralizmu tal-medja li huma fil-qalba ta' soċjetajiet verament demokratiċi. Jitkellem kontra l-inġustizzja, kontra dawk li jiddefendu drittijiet tal-bniedem u jitkellem kontra il-qtil u l-pina tal-mewt, il-persekuzzjoni u sentenzi ta' priġunerija arbitrarji jisħaq ukoll fuq responsabilità tal-kumpaniji jappoġġa dialogu fuq id-drittijiet tal-bniedem ma' pajjiżi terzi fil-protezzjoni u l promozzjoni tad drittijiet tal-bniedem u mbagħad jgħid li id-dritt tal-libertà tal-ħsieb ta' kuxjenza ta' reliġjon u ta' konvenzjoni rid ikun garantit fid-dinja kollha kemm hi. Fl-aħħar Irrid ukoll nirringrazzja mill-qalb l-shadow rapporteurs kollha u t-team eh, għall-ispirtu illi bih ħadmu. Grazzi ħafna. Merci. Now I would like to give the floor to the Vice President, High Representative. Issa nagħti l-kelma lill rappreżentantoli Sur Borrell. Madam President. Signora President, onorevoli membri tal-Parlament Ewropew, Għal darboħra irrit nirringrazzja lill parlament Ewropew għal monitoraġġ tas sitwazzjoni ta' dritti tal-bniedem u d demokrazija madwar id-dinja. U llum jiena nilqa dan ir-rapport fuq id-drittijiet tal midem u d-demokrazija fid-dinja li joħroġ b'ħafna rakkomandazzjonijiet utli ħafna nirringrazzja lir rapporter is-Sinjura Isabel Weisler Lima għax-xogħol li għamlet u jkolli nibda billi ngħid li id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija huma wridu jibqgħu fil-qalba ta' ħidma tagħna. Dan huwa parti mill-DNA tagħna fl-ewwel laqgħa tal-Kunsill illi mexxejt f'Diċembru aħna iddiskutejna mal-Ministri Ewropej għall affarijiet barranin biex nippromovu il-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fid-dawl tax-xejriet li qed naraw pereżempju spazju dejjem aktar limitat għal soċjetà ċivili u impunità għal dawk li jiksru drittijiet tal-bniedem Aħna qegħdin naħdmu fil-Kunsill u nittamaw biex li se nagħmlu progress mal għajr kemm jista' jkun dan ir-reġim globali għal sanzjonijiet minħabba drittijiet tal-bniedem huwa wieħed mill-anijiet illi aħna għanna biex huwa irridu neħquh malar kemm jista' jkun. It-tieni ġurnata fil-inkarigu ġdid tiegħi jiena tkellimt ma dawk li jiddefendu drittijiet tal-bniedem minn madwar id-dinja fil-Human Rights Forum u fokajna fuq eh, kif nistaw noħolqu ambjent ġust fil-futur. ħafna mis-suġġetti illi indirizzajtu fir-rapport annwali dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija li ġie adottat f'Mejju tas sena li għaddiet, ħafna minn dawn il-kwistjonijiet kienu diġà indirizzati f'dan ir rapport u aħna u ħriġna rapport għabbażi ta' um, eżempji bbażati fuq pajjiżi partikolari. Aħna nafu li hemm rabtiet b'saħħithom bejn iż-żewġ rapporti u għal rapport annwali li jmiss għal l-2019 aħna biħsibna illi dana jiġi adottat fir-rebbija li ġejja. Ir-rapport tagħkom jitlob għal eh, politika eh, barranija li tkun iktar fokata fuq id-drittijiet tal-bniedem, il-pjan ta' azzjoni l-ġdid fuq id drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija dan se jkun roadmap illi se jiffissa l-ambizjoni prioritajiet tal-ħames snin li ġejjin u se jkun jirrifletti wkoll it-tranzizzjoni lejn dinja digitalizzata u dinamika ġeopolitiċi li qegħdin kollu jinbidlu. Id-drittijiet tal bnidem u d demokrazija huma u rridu jibqgħu fil-qalba tar relazzjonijiet tagħna ma' pajjiżi terzi l-istrument Ewropew għad demokrazija u drittijiet tal-bniedem huwa l-ikbar strument finanzjarju fid-dinja, l-ikbar fid-dinja, id-dedikat mod speċifiku għad drittijiet tal-bniedem u d demokrazija f'pagamenti ta' 135 miljun saru taħt dan, eh, dan il-programm prinċipali fl-2018. Ħantikom ftit eżempji il- talba tal-2018 eh, waslet għal għazli għazla ta' ħames proġetti fuq drittijiet tal-LGBTI u hemmhekk faqna 70 miljun. Dawn ikopru pajjiżi diffiċli, bħal Russja, il-Malawi, Zimbabwe, il-Gwatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, il-Kolombja u il-Peru dan il-proġett ta' appoġġ għal tisħiħ tal-kapaċitajiet ta' NGO speċjalizzati u li joffru għajnuna legali għal vittmi ta' violazzjonijiet relatati mal-ksir ta' drittijiet tal-bniedem tal-persuni LGBTI u difensuri ta' drittijiet tal-bniedem. Eh, Lilin minn eh, l-svilup ta' dil-kooperazzjoni, il-rapport jgħid li il-kummerċ u l-politiki kummerċjali u ekonomiki ekonomiċi jridu jkunu marbutin ma' dialogu u li eh, l-ksurijiet ta' drittijiet tal-bniedem irridu jitqisu f'kull azzjoni illi l-Unjoni Ewropea tkun qiegħda tieħu. Intom żgur li tafu dwar il-linji gwida tagħna fuq id-drittijiet tal-bniedem, id-dialogi reg regolari li konna u id diplomazija pubblika ħnana rappreżentant speċjali għad-drittijiet tal-bniedem illi kellu kuntatti ma' gvernijiet u soċjetà ċivili madwar id-dinja u t-tmexxija tiegħu diġà ta' aktar viżibilità lil politika Ewropea favur id-drittijiet tal-bniedem. Mod partikolari l-Unjoni Ewropea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 biex isir progress fuq id-drittijiet ta' tfal u flimkien ma' grupp ta' pajjiżi tal-Amerika Latina u l-Karibew, aħna ressaqna tliet riżoluzzjonijiet fuq id-drittijiet ta' tfal. Tnejn ġew ippreżentati fil-seduta ta' Marzu tal għad Drittijiet tal-Bniedem, wieħed fuq it-tielet anniversarju tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti fuq id-drittijiet ta' tfal u t-tieni kienet tifoka fuq il-lotti ta' seta' l tfal li għandhom diżabilità sabiex igawdu għandhom mid-drittijiet tal-bniedem tagħhom inkluż id-dritt għall-edukazzjoni. Ir-rapport tagħkom jgħid bir-raġun u jiġbet attenzjoni lejn il-drittijiet tan-nisa li huma imkasbra madwar id-dinja. L-Unjoni Ewropea għadha impenjata illi tiżgura illi kulħadd ikun jista' jgawdi mid-drittijiet tal-bniedem l-ugwaljanza bejn is-sessi u loti tas seta lin-nisa u nistgħu narraw b'inizjattiva illi ħadna biex inwaqfu l-vjolenza kontra n-nisa u l-bniet li ġiet iffirmata f'Diċembru tal-2017 fi New York. Din l-inizjattiva hija appoġġjata minn investiment ta' 500 miljun fuq il-perjodu ta' l-2018 sa' l-2024. Żewġ pilastri ġew implementati il-pilastru tal-Amerika Latina kontra il-qtil tan-nisa eh, fil-vjolenza maċista u eh, il-pilastru subsaharjan biex inwaqfu eh, il-violenza il u kol kontra n-nisa u prattiki ta' ħsara għalihom. Dana se jibqa fil-uċċata tal-sforzi kollha li aħna nagħmlu b'mod partikolari fid-dawl tal-25 anniversarju tal-konferenza dinija dwar in-nisa u d-dikjarazzjoni ta' Beijing. Ir-rapport tagħkom jilqa l-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar id-demokrazija ta' Ottubru li għadda u jixħed dawl fuq l-importanza ta' elezzjonijiet trasparenti, inklusivi u kredibbli. U hawnhekk jiena nixtieq nirringrazzja lill istati membri u anki lill membri ta' dan il-Parlament li inaqdu fil-missjonijiet bħala osservaturi tal-elezzjonijiet Din l-infrastruttura ta' osservaturi tal-elezzjonijiet hija eżempju ċar ta' kif l-istituzzjonijiet tagħna qegħdin jaħdmu b'mod effiċjenti flimkien. Marriċ noqgħod insemmi il-missjonijiet kollha, imma nirreferi għal xuħut il-Salvador, Kosovo, Malawi, Mozambik, Nigeria, Senegal, Sri Lanka, Tunizija, Jiddispjaċini illi ma fl-aħħar elezzjonijiet fil-Bolivja ma konniex prezenti, aħna se nkomplu namlu dan ix-xogħol importanti sabiex niddefendu il-bażi ta' drittijiet tal-bniedem jiġifieri demokrazija effiċjenti. Sin Sinjura President, ikolli ngħid li dan l-iskambju ta' opinjonijiet kien utli ħafna jew se jkun utli ħafna u eh, wara li smajt dak li inti għattinti, Sinjura Rapporter, smajtek semmi u tirreferi għall-istess għan illi janima l-servizz tagħna li għandu il-responsabilta illi jaħdem fuq dan is-suġġett. Grazzi ħafna għal dak illi inti għamilt Naħseb issa se jkolli aċċess għal aktar informazzjoni dwar dak illi intom qegħdin tistennew minn l servizz għall-azzjoni esterna biex niddefendu d drittijiet tal-bniedem madwar id-dinja għaliex intom membri tal-Parlament Ewropew u aħna li naħdmu fil-missjonijiet madwar id-dinja il-koll qegħdin niġġieldu biex nilħqu l-istessan. Grazzi. Thank you very much and now I will open the debate. issa dibattitu fissem il- il-PPE għal minuta is-sur Tumak jekk jogħġbok. Grazzi tal-kelma, Signora President, grazzi Sur Viċi President Borrell, grazzi li rab Signora Rapporter għax-xogħol ibes li wetqet kien hemm ħafna sforz fid-difiża tad-drittijiet tal-bniedem u demokrazija mad-dinja kollha u ħan nifoka fuq dritt fundamentali wieħed dak tas li tis-soċjetà tagħna verament tirrispetta u taqadna mad-dinja kollha u din dan hu l-libertà ta' espressjoni. Viċ President Borrell. Irridu nagħmlu iżjed fuq il-libertà ta' espressjoni fl-elezzjonijiet tagħna mhux aċċettabbli li pajjiż viċin tagħna eh, għandek it-Turkija fejn għandek ħafna ġurnalisti li spiċaw bla xogħol fost affarijiet oħra, arresti mhux ġusti, il-libertà ta' demokrazija hija importanti. Grazzi, issa fissem il-grupp tal-Alleanza SD, eh, issu l-Kozzolina, grazzi Iva Da mhux għatt amministrattiv l-appuntament tal-lum fuq ir rapport fuq it tirtit tal-bniedem fuq tal fl-Ewropa u f'pajjiżi oħra. Però wasalna sena u nof start għal vot tiegħu dan, dan ir-rapport l-attenzjoni fuq tipi differenti tal-kollegi li jinterpellaw mill-SMD ħajjuru in-novità tal-rapport. Il-fatt li aħna poġġejna aċċent fuq kif imma nagħmlu dawn il-każijiet il-politika Ewropea biex insalvaw id-dritt tal-bniedem mad-dinja. U hawnhekk għandna suġġett tal-impunità, suġġett ultra importanti biex nuru e, suġġett daqshekk importanti meta għandna dimna l-isfida importanti tas salvagwardja tad drittijiet ta' bniedem ta', bne, ta diversi bniedem bnedmin għanna u koll id-diffużjoni ta' impunità. Dan u l-impentana u r-responsabilità tagħna u jkun l-impentana fir-rapporti fir-rapporti tagħna li nagħmlu dan is-suġġett importanti ħafna biex nirbħu l-sfida li għanna fid-dinja fuq id-drittijiet tal-bniedem illi ma mkunux rispettati kullimkien biex nikkondizzjonaw il-parteċipazzjoni għal dak l-appuntament biex npoġġu t-tema ta' dritt tal-bniedem anka E, f'pajjiż kbir bħall-Arabja Sawdita. Grazzi, issa fissem e, e, il-grupp Renew għal żewġ minuti. Għanna diskussjoni annwali li għanna fuq id-rapporti tad dritt tal-bniedem, fihom ċertu riskju, riskju li dan isir rutina meta niddiskutu l-kwistjoni ta' drittijiet tal-bniedem fid-dinja jkun hemm ir-riskju li noqdu nirrepetu l bħal pappagall. Hemm diversi eh, affarijiet li nirrepetu kull sena, llum huwa differenti. Nistgħu npoġġu mal-ġemb dan it-tħassib għax għandna għandna rapport li hu strutturat tajjeb maħsub sewwa huwa preċiż kemm jista' jkun il-rapport ta' senjura eh, eh, relatriċi huwa referenza tajjeb eh, għal ġimat xhur u possibilment anka snin li ġejjin fid-dibattiti tagħna fuq id-drittijiet tal-bniedem. U is-sinjura relatriċi tpoġġa ix tpoġġi x-xejrit li hija irrat u d-dimajnejja mad-dinja u fost dawn xejrit i tikkundanna ir-rwol tal-multilateralizmu meta ħna nitkellmu fuq il-multilateralizmu li qed jitreġġa lura dan jirrappreżenta l-abbandun ta' ħafna ħafna suċċessi li kellna fid-dirtijiet tal-bniedem. Kif ukoll riflessjoni tal-fatt illi anka fl-Ewropa u l-Kunsil tal-Ewropa u l-Alleanza Atlantika l-NATO kienet infixkla b'dan il-mod. Anka membri tal-Unjoni Ewropea ġew affettwati minn dan l-ekkim sejaħ rollback irtirar lura. Allura dal kuntest nit insaqsi il-Kummissjoni Ewropea x'intenzjoni għandhom li jagħmlu wara dan li raw dan ir-rapport. Erba' snin wara dan tal-proibizzjoni per eżempju ta', ta zwiġijiet obbligatorji u ta' zwiġijiet eh, fost it-tfal, aħna aħna konna adottajna proposta maġġoranza kbira ħafna biex intemmu eh, dawn iż-żwiġijiet sforzati fost it-tfal u nagħmluha għadin bħala prekondizzjoni għal relazzjonijiet estremi ma' ma' pajjiżi terzi. Nittama li dan għadu possibilità. Grazzi l-kellim li jmiss, is-Sinjura Newman għal xi minuta u nofs. Globalment il-libertajiet din jintilfu libertà tal-kelma din imorru lura u hekk huwa importanti u nużu nużaw lingwaġġ eh, li nużaw fl-Unjoni Ewropea u nużaw għamma pajizi oħra biex niproteġu dawk in-nies li għadin jissiltu jiġġieldu favur id-drittijiet tal-bniedem. Għaliex nipproteġu iktar il-kumpaniji mill ċittadini jew il-beħ ta' armi lil dawk li huma wara il-ġlit u l-gwerer. U għaliex li kumpaniji Ewropej għadhom edin jiddistruġġew nies eh, eh, u ħajjiet sur Borrell B'dan ir-rapport aħna rridu nibdu dawn l-affarijiet kollha u iżjed huwa rapport qawwi għandu warajh maġġoranza kbira ħafna minn din kamra u nispera li għal ħames snin ġejjin da jkun important. Importanti u onorevoli Isabella, grazzi ħafna tax xogħol tiegħek f'daq fuq dar rapport. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Baldassari għal minuta issa għall-ID. President, illum jina edaw biex nitlobkom u nitkarrab bilkom biex ma tkunux e, kompliċi fuq dan il fuq il surrogate mothers etc. u sfruttament ta' nisa f'pajjiżi foqra. U dan huwa forma ta' skjavitu ġdid. Qed nitkellmu fuq il prattika l-ġdid ġdida illi E, ta' tal-ġisem il-mara tfal illi jittieħdu bil-forza minn idejn ommijietom. Dal-parlament diġa esprima ruħu fl-2011 kontra dan u ftit snin wara u llum nitlob illi il-responsabilità u l-protezzjoni tal-mara ma tibqax kelma vojta imma hemm bżonn illi it-tfal u nisa mhumiex inkubatriċi, allura huwa d-dmir ta' tal-Parlament illi jgħin lil daw in-nies. Grazzi ħafna u proset. L-Onorevoli Ċaniski għall-ICR. Grazzi ħafna, Signor President. Onorevoli Kummissarju Oli żewġ terzi ta' diskorsi tiegħek fuq l-screens kien hemm miktub li kont qed titkellem fuq id-dibattitu Iran-Iraq. Jina kontent li inti li l-screens ma kinux aġġornati, kont qed nirċivi messaġġi fuq il-fon, fuq il-telefonu tiegħi li din hija sitwazzjoni diżastruża. Hawnhekk għandna fil-Parlament Ewropew għandna sens illi aħna l-istituzzjoni il jetturi l-istandards demokratiċi li l-oħrajn mad-dinja kollha. U din ħaġa tajba. Osservajt elezzjonijiet f-20 pajjiż differenti u jiena naf il-missjoniet ta' osservazzjoni tal elezzjonijiet jagħmlu sens imma fil-fatt biex inkunu onesti s-sitwazzjoni hija li illi aħna stess iridu nibqgħu nirrispettaw Eh, ċerti standards demokratiċi. Għadni kif riċevejt informazzjoni, qed jgħid il-kellim, u semmejt li kien hemm żball bl-iskrin da ma kienx parti mid-diskors tiegħi. Nispera tista' tagħtini ftit iktar ħin qed jgħid il-kellim. Il-bieraħ kien hemm ma ġie rifjutat dibattitu fuq dak li ġara eh, Pariġi u intefa' il-mikrofonu. Il-kellim li jmiss l onerevoli Urban Crispo għal-Gura u Grazzi, President. L-2018 kienet sena fejn żdied il-mibeda, diskriminazzjoni, nuqqas ta' tolleranza kien hemm ħafna vjolenza politika kontra dak li defendu l-ambjent bħal Mariel u Franco inqatlu. In Illum għadna nitolbu ġustizzja imma kienet is-sena fejn in-nisa ħarġ ah, kienu joħorġu fit-torro biex ifakruna li r-revoluzzjoni tkun jew femminista jew ma sserx. Dan ir-rapport ma jridx iħares e, e, li anki hawnhekk isiru il-ksur ta' drittijiet tal-bniedem u nħarsu lejn il-frontieri tagħna e, lejn il-ċentri fejn jinżammu l-immigranti u l-inugwaljanza li hemm fit-toro ejjew nieqfu din l ipokrazija inġelu l pajjiżi oħrajn iħarsu drittijiet tal-bniedem fil-waqt li aħna u l-kumpaniji multinazzjonali kompli jiksruhom irridu nbidlu din il-politika rridu nieqfu niksru drittijiet tal-bniedem anke fl-Ewropa u anke fil-pajjiżi, il-gvernijiet u l-kumpaniji multinazzjonali Ewropej. Grazzi ħafna kellim miss l-Onervil Castaldo. Għal-minuta. Grazzi President, eżis kollegi għada votaw għal-rapport ta' kull sena fuq il-prinċipi ta' demokrazija. Dan huwa importanti ħafna xal dar boħra u qed nikkonfermaw l-importanza tal-valuri fundamentali l fuqhom hija l-Unjoni Ewropea hija bbażati u teżisti l-multilateralizmu, drittijiet tal-bniedem, etc. Irridu niftakru x'qegħdin nagħmlu aħna u x'aħna nier. Irridu nkunu koerenti ma' dawn il-prinċipji u ma nitilfux it-triq. Nirringrazzja lis sinjura Isabel eh, li hija relatriċi ta' dan ir-rapport da' sekk importanti u l-kumitati li huma involuti f'dan ir-rapport u toħroġ il-preokkupazzjoni li għandna lkoll fuq id-drittijiet tal-bniedem u l-istat tad dritt u l-ksurijiet ta' dawn. L-2019 tibqa' tkun sena allarmanti f'dawn eh, l-affarijiet f'diversi stati. Illum iktar minn qatt qabel għanna din għanna komità internazzjonali u nikkonċentraw f'din leġislatur fuq l-avvanzament ta' drittijiet tal-bniedem. U nesiġu li l-allijati tagħna kollha e, jirrispettaw il-prinċipji tagħna. Grazzi ħafna l-kellim li jmiss is-Sur Van Dalen. Grazzi, Signora President. Qed nara li Sur Borrell e, e, qiegħed jilab bil-telefonu tiegħu allura nistenna sakemm ipoġġi il-headphones tiegħu. Jidu nisqu fuq l-importanza ta' libertà ta' reliġjon u l-libertà ta' dak li nemnu fih, tal-fidi, dinja ħaġa, il-fidi, waħda mill affarijiet iktar importanti, il-mod kif wieħed ikollu reliġjon tiegħu, imma f'ħafna pajjiżi hemm ir riskju tal-ħajja fuq meta issegwi ċerta reliġjoni jew oħra. Anke fidej atturi statali u mhux statali, naħseb fuq in-Niġerja, is-Somalja, l-Arabja Sawdita, dan hu l-każ f'dal pajjiżi Fuq naħa waħda għandek ir-rappreżentantori jikkundanna dawn l-attakki kontra e, e, l-attakki fuq ir-reliġjon. Unbat għandna l-Unjoni Ewropea li tkompli e, twetta attività kommerċali ma dawn il-pajjiżi li fejn jitwettqu dawn il-kriminalità. Grazzi ħafna u issa l-Univers Santos għal-minuta prezentazzjoni ta', ta dan hija ħaġa ritwali, burokratika, imma iġġenna naħsbu e, e, b'mod profond. profond. Allura hemm bżonn illi naslu għall-attwazzjoni e, prattika ta' daw il-persuni. Allura nifraħ lis sinjura relatriċi u nifraħ l-shadow rapporter ukoll Kozolina fil-grupp tal-grupp tagħna nil-limita biss għal ftit punti tar-rapport li ħan nifutaw għalli ħada. Il-kwistjoni ta' soċjetà ċivili illi qed nitkellmu fuq il-promozzjoni tal-libertà tal-kelma demokrazija f'perjodu ta' sfidi kbar li għandna quddiemna u hemm referenza għal ġlieda ewet nitkellmu fuq il-ħtieġa li aħna nipproteġu għal popli indiġeni li dejjem ikunu f'periklu u f'teddida għal ħajjithom. Nitkellmu wkoll fuq il- qed nitkellmu wkoll fuq il-ġenut bej is-sessi li jkun hemm parità bejnietom, eċċetera. Grazzi. Grazzi, inkomplu bil-kollega von Wiese. Minuta, grazzi, signora President. Tafu minn fejġew u minn għamilom il-kartolin tal-miliet f'Diċembru kien hemm tifla f'Miren renju Unit li fetħet kartolina tal-miliet u sabet talba messaġġ għall-għajnuna minn xi ħadd illi kien fħabs Ċiniż. Meta naraw illi dan huwa wieħed eh, mill-ikbar l-iktar pajjiżi sinjuri eh, fid-dinja u għandna manifatturi u bejija bl-imnut illi ma jafux minn fejn ġejjin u ma jridux ikunu jafu xiġri fil-bidu tal-katina tal-provisti tagħhom. Ridu naġixxu b'mod urġenti biex għana jkollna leġislazzjoni mal-Unjoni Ewropea li jkun hemm e, due diligence mandatorja fuq daw il-prodotti tagħhom u m'għandux ikun hemm prezz baxx fuq il-prodotti għaskapitu ta' min fil-fatt jipproduċihom. Grazzi. Grazzi ħafna il-kellim li jmissar minuta. Grazzi President rappresentantori nixtieq nisħaq fuq il-talba li sar b'saħħit b'mod b'saħħtu minn dal-Parlament fuq leġislazzjoniet fuq due diligence għall enterprizi Ewropew f'dak li għandu x'aqsam ma' drittijiet tal-bniedem u libertà ta' espressjoni U fija ħaġa verament sabiħa li kumpanijiet isiru iżjed responsabbli qed jitolbu għal leġiżlazzjoni ta' due diligence, speċjalment fuq livell Ewropew. M'għandniex nikkompetu il-barra minn kumpaniji responsabbli u allura aħna rridu nassiguraw illi ninkoraġixxu responsabilità u mhux irresponsabilità. U importanti ħafna nikgarantixxu aċċess għal rimedju għal vittmi ta' e, nuqqas ta' kondotta tajba e, e, ta' kumpaniji u dan ikun huwa it-tielet pilastru tal-gwida tan Nazzjonijiet Uniti u mwet jisir xejn minnaħa tal-Unjoni Ewropea dwar dan. Issa, di, allura dis-sena tkun is-sena tal-elezzjoni. U jekk aħna naġixxux u biex naraw jekk naġixxux il-bar li l-in mill-frontieri tal-Unjoni Ewropea. Kellimni jmiss. Grazzi. Dan ir rapport qed juri li f'ħafna pajjiżi drittijiet tal-bniedem għadhom qed jiġu kalpestati biex nipromuovu drittijiet tal-bniedem allura di għandha tkun fuq il-qofol fil-prioritajiet tal-Unjoni Ewropea u drittijiet nipproteġu drittijiet ta' dawk li jsofru b'diżabilità, it-tfal, dawk li jsofru persekuzzjoni, għal liema raġuni li tkun kemm etniċità, reliġjon, eh, jew orjentazzjoni sessuali. Issa, mad-dinja kollha għandek insara huma qed huma l-iktar grupp reliġjuż li qed tkun ippersegwitat. Allura x'inhu x'in pożizzjoni tal-mibut speċjali tal-Unjoni Ewropea fuq dil kwistjoni Dan hija istituzzjoni importanti ħafna. U għal issa il-vuċi tagħna tkun imsaħħa iżjed f'dak li għandu xaqsam ma' suġġett ta' reġjon u twemmin. Grazzi ħafna. Għajna minuta. Grazzi ħafna issa, issur Kumin Oliveres. Eżiz kollegi, Sinjura Rapporter, Aħna il-koll naqblu li s-seta tal-Unjoni Ewropea fix xena internazzjonali titkun ibbażata fuq id-drittijiet tal-bniedem. Imma kif tista' jkoll l awtorità morali l-Unjoni Ewropea biex teżiġi rispett tad drittijiet tal-bniedem jekk hemm pajjiżi u stati fl-Unjoni Ewropea li huma mhumiex kapaċi li jirrispettaw dawn id-drittijiet fit-territorju tagħhom. <clears throat> drittijiet ċivili, drittijiet politiċi. Spanja mhijiex tirrispetta drittijiet politiċi u jiena wkoll e, illum eżiljat fil-Belġju għal Spanja mhijiex tirrispetta drittijiet tal-bnidem ta' e, meċeja tal-Katalunja dak li jridu l-indipendenza u Russja u ċina Huma għallu li aħna qegħdin insegwu l-istandard ta' Spanja wara kollox meta l-Unjoni Ewropea tħares naħa l-oħra tal għajneja meta stati stat membru jkun qed jikser bid-deri drittijiet tal-bniedem ma jkollix imbagħad iljet li titlob lill l-oħrajn jirrispettaw id-drittijiet tal-bniedem li l-Ewropej huma stess mhumiex kapaċi jirrispettawhom. Jider li għandek mistoqsija taħt il-blue card inti taċċetta 30 sekonda. Le, dispjaċini allura ħankomplu. Il-kollega Arena għal-minuta. Alors, <laughs> Ma kontx naħseb billi qed immiss lili għaliex eh, suppost fuq il-boda u hawnhekk jidher kokolari qabli. Skużani tajt il-President żbalti għaj, Signora Kokolari, minuta. I already crossed you out. Bizbal tajt ismek meta konta nilqat talba tal-blue card. Skużani. Grazzi ħafna, Signora President. Naraw il-demokrazija madwar id-dinja qiegħda taqa' lura il-pressjoni fuq il-medja ħilsa anke eh, ħsieb differenti il-vjolenza kontra n-nisa hija l-iktar iksur li naraw madwar id-dinja naraw l-affarijiet fir-Russja u issa l-Unjoni Ewropea l-Unjoni Ewropea qed ikollha rwol iktar minn qatt qabel hemm bżonn nagħmlu tliet affarijiet. L-ewwel hemm bżonn li jkollna sanzjonijiet li jinħarġu kontra dawk li jagħmlu ksur tal-drittijiet tal-bniedem ksur kbir. Hemm bżonn ukoll li aħna nisħu fuq id-demokrazija fl-Unjoni Ewropea kif ukoll għal pajjiżi eh, li jixtiequ jidħlu f'din il-komunità L-Unjoni Ewropea trid tieħu wkoll iktar responsabilità biex ittejjeb id-drittijiet tan-nisa u tat-tfal madwar id-dinja kollha. Irridu nippromovu l-idea illi jridu nħarsu id-drittijiet fundamentali u l-demokrazija għalhekk qiegħda l-Unjoni Ewropea. U dan għanna nieħduh bis-serjetà u ma nix noħduha bħala xi ħaġa ovvja. Grazzi ħafna issa is-Sinjura Arena. Seba'jn sena wara d Dikjarazzjoni Universali dwar id-drittijiet tal-bniedem fid-dinja qed naraw li rispett ta' dawn id-drittijiet huwa dejjem iktar medet. Ir-rapport tad difensuri tad drittijiet tal-bniedem huwa allarmanti. Konflitti madwar id-dinja qegħdin iċaħdu miljuni ta' persuni mid-drittijiet fondamentali, globalizzazzjoni selvaġġa li tpoġġi il-negozju qabel in-nies biex ikun hemm eh, ftit liħ għal ftit ħafna liħ għal ftit kumpaniji, reġimi awtoritarji illi jżommu eh, nislura sabiex ikun hemm minna li jom identità nazzjonali aktar b'saħħitha. L-Ewropa dawn l-affarijiet ma jiġrux imma kemm baqanna hekk aħna rridu namlu minn kollox għaliex il-dmir tagħna u l-kredibilità tagħna eh, eh, serraħ fuq il fat li aħna niddefendu drittijiet tal-bniedem fil-politiki kollha kommerċjali diplomatiċi, fil-ftemijiet ta' assoċjazzjoni għandna nagħtu priorità il-drittijiet tal-bniedem, id-drittijiet tal-bniedem irridu jibqgħu il-marke politiku Ewropew, Sur Borrell, tista tappoġġa, tista serra fuq l-appoġġ tagħna biex ngħinuk biex tkompli twettaq dan ix-xogħol importanti li għandek responsabilità għalih inti. Ramos, għajn minuta bit. Is-Sinjura e, Rodriguez Ramos a minuta. Grazzi. Grazzi, President fil-demokrazija bħal pajjiżi fil-pajjiż tiegħi id-drittijiet tal-bniedem eh, mhux dejjem huma rrispettati rispett tal-liġijiet u tal-qrati li rispettaw suppost id-drittijiet tal-bniedem hija l-aħjar garanzija meta il eh, kien hemm ksur tal-Kostituzzjoni kontra l-Istat ta' dritt fi Spanja u kiser id-drittijiet tal-ċittadini ta' Katalunja li għandhom obbligu bħala inti għandek obbligu bħala presidenta dil komunità li eh, tirrispetta u eh, eh tipproteġihom. Inti issa eh, eh ħrabt mill-ġustizzja Spanjola u eh, biex, jaħrab mill-responsabiltajiet tiegħu. Imma hawnhekk f'dan il-Parlament illum inti eh, eh, qed turi impunità mhux l-immunità tiegħek. Id-demokrazija tagħmel fl-Unjoni Ewropea. Debatte Frau Kollegin Grazzi ħafna issa. Is-Sinjura Brickmont. Grazzi, Signora President, grazzi l kollegi tal-lemin għal Eh, rapport tagħhom nittama illi se jkun eh, nisen votaw favorih għada biħġarna li jagħti l-libertà tal-espressjoni u pluralizmu tal-medja li huma fil-qalba tal-soċjetà demokratika ma nistax ikunu limitati bħal pereżempju għal raġuni tal-sigurtà, żama tal-ordni u l-ġlieda kontra t terrorizmu. Aħna rridu nippromuovu id-drittijiet tal bnidem u demokrazija madwar id-dinja permezz tal-politika barranija tagħna, ovvjament, imma eh, m'għandniex insaħħu lil bizbal forsi lil dawn ir-reġimi awtoritarji. Eh, issa mi xahar id-dieħel aħna rridu nirratifikaw il ftajim kummerċjali mal-Vjetnam. Il-Vjetnam li llum għadu lura ħafna fir-rispett tad drittijiet tal-bniedem ħafna priġunieri politiċi, il servizzazzjoni esterna appella biex ikun hemm reazzjoni quddiem l-arresti tal-ġurnalisti u bloggers u rridu nkunu koerenti bejn il-politika ta' drittijiet tal-bniedem u l-politiki kommerċjali tagħna. Grazzi, ħafna. Issa, Signora Fitzgerald, għal minuta. Grazzi ħafna. L-ewwel nixtieq nifraħ l-rapporter fuq dan il-rapport għaliex bħalma qalu l-kollegi diġà dan huwa rapport komprensiv huwa standard għoli ħafna fil-kamp tad drittijiet tal-bniedem, però il kwistjoni dun ħarsu leja kif ħajġi mill-uħ dan il-rapport, kif ħajġi implementat, kif izguraw li l-gvernijiet nifisom jimplementaw l-aħjar prassi fuq id-drittijiet tal-bniedem. ħafna drittijiet tal-bniedem edin taħt dida minħabba gvernijiet autoritari, kif ukoll il-tmexxija bażi ta' mexxej maċow illi edin naraw tizdiet madwar id-dinja. Hemm bżonn illi nimplementaw ukoll konvenzjoni ta' Istanbul illi hemm seba' pajjiżi għadhom ma rratifikaw xirridu nkunu quddiem net biex aħna neliminaw l-FGM madwar id-dinja rridu illi l mexxeja tagħna jitkellmu wkoll fuq din il-kwistjoni, rridu nitkellmu wkoll fuq dak li qiegħed jiġri eh, kontra dawk in-nies illi jiġġieldu favur il-drittijiet tal-bniedem u l biex nipproteġuhom ukoll. Grazzi ħafna Sinjura Fitzgerald issa sur Koster għal-minuta. L-artiklu 2 ta' Trattat tal-Unjoni Ewropea jgħid illi l il valuri li fuqhom hija msejsa l-Unjoni Ewropea huma drittijiet tal-ħelsien, l-ugwaljanza, stat istat ta' dritt, kif ukoll l-żamma ta' drittijiet tal-bniedem. Il-drittijiet tal-bniedem ma japplikawx biss għaċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea, imma għal kulħadd mingħajr l-ebda eċċezzjoni. Però jekk inti refuġjat fil-Bosnia Herzegovina illi ndbat lura minn l-awtoritajiet kroati għal darba darbtejn tliet darbiet, ġejt imsawwat, ġejt trattat ħażin. Dan il refuġjat qed jara drittijiet fundamentali tiegħu mhux rispettati u din hija xi ħaġa li verament timmina l sissien tal-valuri li fuqhom hija bbażata l-Unjoni Ewropea. U għalhekk hemm bżonn li aħna jkollna pożizzjoni b'saħħitha għaliex hemm eh, dritt li ma tistax tikkuntestaħ tal-ażil u dawn ir-refuġjati fl-Unjoni Ewropea u fid-dinja għandhom bżonn igawdu minn dawn l-istess drittijiet. Grazzi ħafna sassur. Grazzi, Signora President. Eh, Peress li l-kollega maċċettax il-blu tiegħi jrid infakkar illi dan id-dokument li qegħdin niddiskutu jirrifletti għal drittijiet tal-bniedem u s-sitwazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem madwar id-dinja kif nistgħu għalfejn ma jkollniex rapport fuq il-drittijiet tal-bniedem fl-Ewropa għalfejn ma niddiskutux dak li ġara fil-Katalunja fl-2017. L-istess ta' ta' dritt illi għandu s-surkomi illi jgħad bil-qeda l-lum illi l-istess ta' ta' dritt li rispettan, nirrispettaw il-kol kemm aħna meta għandna hawnhekk. nirreferi għax-xogħol tajjeb li għamlet il-rapporter. Inti, ma nistawx nkunu atturi globali sempliciment billi natu il-premji, rridu niproteġu l-nis u il-kapaċità tagħna hija titissaħħaħ sabiex il-promozzjoni tal-dawn il-valuri tkun akkompanjata politika ta' difiża tal-drittijiet tal-bniedem f'dawk il-postijiet fejn huma imkasb. Als nächstes in der Aussprache folgt Frau Kollegin Vollat, eine Minute. Grazzi ħafna, Signora Vollat, għal minuta. Mela, Ma jidhirx li qiegħda hawnhekk din il-kelliema li qed nikfajja talura ħanimxi eh, għal proċedura catch DI nista' naċċetta ħames eh, kelliema ħa nirrispetta l-gruppi kollha u allura ħanibda bis-sur Post bisil. Grazzi ħafna. Signor President, Sur Reprezentant jiena għandi kumment wieħed il-dritti tal bidan spiss niddiskutuhom hawnhekk fil-Parlament Ewropew niddibattu fuq kif dawn id-drittijiet tal-bniedem eh, ma jiġux rispettati f'reġjuni differenti fid-dinja. Danna dan ir-rapport, dan il-linja gwida għalina l-koll biex aħna insegwuh fil-politika esterna u barranija tal-Unjoni Ewropea nibqgħu nappellaw għal prevenzjoni eh, ta' ksur ta' drittijiet tal-bniedem hemm bżonn ikunu iktar stringenti kontra dawn il-pajjiżi illi jiksru dawn id-drittijiet tal-bniedem. U jiena rrid li aħna nwettqu dawn il-wediet hemm bżonn li aħna nieħdu azzjoni lejn l-istess direzzjoni u għalhekk hemm bżonn nappoġġjaw dawk il-pajjiżi li jirrispettaw drittijiet tal-bniedem. Issa sankompli nkompli bil-kelliema li jmiss. il-Sinjura Ward. Dan il-rapport jimxi wara rapport tagħna tal-2018 dwar il-tfal tal-migranti l-ġimgħa li għaddit il-Parlament fil-Renju Unit vota kontra li jagħti protezzjoni dawn l-istess tfal. Dan huwa tradiment tal-impenn tal-Renju Unit favur l-appoġġ speċjalment lejn dawn il-persuni l-iktar vulnerabbli Jina nappella sur Alfred Dubs illi meċċa il-kampanja fuq din il-kwistjoni dan huwa żball kbir li sar mill-gvern. Hemm bżonn li ndawruha din id-deċiżjoni. Din hija l-istampa li sajkon aħna para Unit wara l-Brexit. Dak huwa li ħajkun in-nazzjon tagħna jekk aħna verament ħanoħorġu mill-Unjoni Ewropea ma nistgħux nabbandunaw l-impenn internazzjonali tagħna. Jiena nikkampanja favur it-tfal u għalhekk infakkarkom is sur lill-tifel Alan Kerdi illi wkoll eh, tilef ħajtu fost tfal oħrajn meta aħna ma tajniex każ eh, ta' dawn eh, it-tfal. Issa sur Min Minkejja ħafna sforzi il-drittijiet tal-bnida madwar id-dinja mhux qegħdin f'sitwazzjoni tajba, il-reati kontra nisa tfal, gruppi etniċi, fost ħafna oħrajn. Dawn diffiċli tifhem kemm kera situazzjoni anka għal dawk li l-om jaħdmu ħafna f'dan il-qasam. Ir-risposta tagħna għadha miftuħa aħna Ma ħadniex azzjoni biżejjed f'waqta fis-sitwazzjoni fil-Kambodja meta anka kien hemm sitwazzjoni kontra l-medja u anka l-organizzazzjonijiet ċivili. Anka naraw is-sitwazzjonijiet fiċin il-frontieri tagħna fil-Belarus pereżempju, libertà tal-assoċjazzjoni, eh, libertà tal-medja u tal-espressjoni eh, wkoll eh, fejn dan kollha tiġu medda. dawn kollha dawn id-drittijiet kollha qegħdin jintilfu qed tkompli tintilef is-sovranità ta' dawn il-pajjiżi favur ir-Russja. Issa il- L-aħħar kellim. Grazzi ħafna, Sinjura President, il-nejdu illi id-dritti tal-bnidem edin taħt teddida. Vera, pero aħna u koll eh, qed nitilfu l-awtorità morali tagħna biex nitkellmu fuq drittijiet tal-bniedem bħalma konna qabel. Ma nistgħux ninjoraw l-istat ta' dritt Infat li aħna nanjuraw l-istat ta' dritt madwar id-dinja ma tantxitina vuċi b'saħħitha biex nitkellmu fuq dan is-suġġett fuq is-sanzjonijiet tal-Istati Uniti kontra l-Venezuela li x'dawn fl-aħħar mill-aħħar kellhom effett fuq l-iktar nies vulnerabbli ta' dan il-pajjiż. Nitkellmu fuq il-kummerċ u kif dan jgħin id-drittijiet tal-bniedem. Però fl-Arabja Sawdita jinkisru ħafna drittijiet tal-bniedem, però l-Unjoni Ewropea tibqa' tagħmel kummerċ ma' dan il-pajjiż dak li jiġri anka fil-Palestina. Aħna mhux qegħdin inkunu konsistenti fil-flaġir tagħna. Dankeschön, damit kommen wir wieder zur Kommission. Grazzi ħafna salura l-Kummissjoni il-Viċi President u Oli Sur Borrell. human rights is an endless, an endless issue, so many questions. Analizzajtu din il-kwestjoni, għamiltu ħafna mistoqsijiet u ħanibda billi nirrispondi mistoqsija speċifika fuq l-invijat speċjali tagħna eh, dwar il-libertà ta' twemmin. Iva, għandna dan l-invijat speċjali il-funzjoni nħolqot mill president eh, Juncker il-kariga natat fil-2016 jaħdem favur l-implementazzjoni tal-linji gwida tal-Unjoni Ewropea dwar il-protezzjoni tal-libertà eh, ta' twemmin dak huwa l-mandat tiegħu huwa jżur pajjiżi fejn din l-istess libertà hija Eh, taħt riskju, jkun hemm anke dialogu mal istituzzjonijiet nazzjonali, l-organizzazzjonijiet li jaħdmu favur id-drittijiet tal-bniedem u anke l-komunitajiet involuti wa jipparteċipa f'dan id-dialogu u anke jippromovi rispett tad-diversità. Jiena isnet ngħid l-istess ħaġa eh, bi kliem differenti, però dak huwa li qiegħed jagħmel huwa wkoll ehm, konsulent speċjali għall kummissjoni għal din it-tip ta' kooperazzjoni. Għal membru li għamel din il-mistoqsija illi ma jidirx illi hija hawnhekk, però eh, dik hija r-risposta tiegħi għal din il-mistoqsija jiena sa nħares lejn il-mandat ta' dan l-invjat speċjali u nara jista' xisir titjib Però jiena hemm bżonn illi nitgħallem daqsxejn iktar fuq dan ir-rwol għaliex il-kellim jgħid li ma kienx jaf li jeżisti dan ir-rwol. The other big issue that has been raised is business and human rights. Kwestjoni oħra illi semmiet, il-negozju, l-kummerċu, l-drittijiet tal-bniedem. Nifhem il-konsumaturi tal-punent huma kuntenti li jikkonsmaw prodotti li ma jiswewx ħafna mingħajr ma jagħtu każ wisq dwar kif eh, inġib dan il-prezz baxx. Għalfejn u aktar baxx il-prezz minħabba il-fatt li mhux qed jiġu rispettati d-drittijiet ta' dawn il-ħaddiema bħalma huma fil- sistema ekonomika tagħna l-Unjoni Ewropea forsi hija l-iktar organizzazzjoni impenjata fid-dinja fuq din il-kwistjoni li tindirizza dawn it-tip ta' abbużi marbutin ma' negozji u entitajiet kummerċjali għandna skemi vinkolanti pereżempju fil-kummerċ ta' diamanti, minerali oħrajn, il- kontrolli fuq prodotti kif ukoll fuq il-tilqim letali u anke x-xogħol fost it-tfal. Nista' nagħti xi eżempji ta' ftehimiet li kellna anke mal mal-Paċifiku mal fejn investejna iktar minn 5 miljun euro fuq dan il-qasam għandna proġett simili wkoll fl-Amerika Latina. Però rridu nagħmlu iktar. Irridu nibnu il-konsens illi hemm bżonn. Jiena m'għandix mandat biex nagħmel dan, però fuq dritt ta' inizjattiva tal-Parlament għandkom użawh jiena nista' nilqa dan il-kompitu li verament jinteressani. Intom għandkom din il-kapacità, bżonn li tużawa għaliex kif tafu intom jiena rappreżentant ta' persuni li forsi mhux dew jaqblu fuq kollox. Il-Parlament ukun li jekk jutilizza dan il-dritt ta' inizjattiva biex anzi taħt il-trattati tal-Unjoni Ewropea naħseb li din hija kwistjoni importanti, forsi l-iktar waħda importanti fid-dinja. Xi ħaġa oħra illi issemmiet fost ħafna oħrajn fuq due diligence tal-Unjoni Ewropea. Aħna iva nkomplu nappellaw favur leġiżlazzjoni fuq dan anke fil-mandat li għadu kif spiċċa u anke na leġiżlazzjoni nazzjonali fl-Olanda u fi Franza, però ħafna oħrajn m'għandhomx. Meta qed tindirizza kwistjoni daqshekk diviżiva, meta mhux dejjem ikollok ftehim bejn l-istati membri huwa diffiċli li timxi l qudiem fuq xi ħaġa